se sur manka li ħajo postu f'dan il-kumitat għaw xi kommenti jekk dan mux il-każ dawn il-proposti inqisuhom bħala adottati.